Grazzi is-Sinjura Harms. Wasalna fit tmim id-dibattitu tagħna u se nivvutaw fuq dan ir-rapport għada f'nofsinhar. Se nkomplu bil-laqgħa tagħna bil-plenarja tagħna għada eh, mill-10